dawk li jixtiequ jispjegaw il-votazzjoni tagħhom. Grazzi. Zunächst die Stimmungerklärung betreffend den Bericht. Eh, l-ewwel qabel kollox l-ispjegazzjoni tal-votazzjoni fuq il-rapport tas Sir Fernandez nagħti l-kelma lill-Onorevoli Poshpixil. Grazzi tassew l ewwel qabel kollox sur President nixtieq ngħid li inti qed tmexxi b'mod effettiv ħafna. Jiena votajt favur dan il-budget li ġi miżjut baxar biljun euro u fil-fatt nixtieq nispjega lil Mega ċeka kienem zida fil-finanzjament għal sigurta u anke għal politika tal-immigrazzjoni. U ovvju li f'dan l-istadju aktar flus ser ikun neċessarju, ser ikun meħtieġ għal protezzjoni esterna tal-frontieri u l-aġenziji bħal Frontex minajr finanzjament aħna ma nistawx nigarantixxu eh, li konna Ewropa sigura l fatt ukoll li hemm żieda fil-fondi ta' għall-edukazzjoni fost iż-żaza u jiena nħoss li dan huwa importanti ferm. Aħna qed konna qed nitkellmu fuq il-programm ta' Erasmus, U dan huwa wieħed mill-aktar programm importanti kif nuru liż żgħażagħ kif huma jistgħu jkunu ta' benefiċċju wkoll. Grazzi ħafna lil kollega Posvilċ. Is-Sur Polċak mhux jagħtaw u allura eh, l-Onorevoli Jar. Grazzi ħafna President. L-ewwel net. Jina kontent li konfermajna il-budget għal-2016 biex hekk nistgħu naħdmu kif suppost li kienet deċiżjoni tajba Mbagħad bħala membru tal-Komitat Agri nixtieq ngħid illi il-Komitat tal-Budget dejjem għalle li proposti mill-Komitat Agri anki mhux dawk biss fuq l-ispiża imma dawk li ma kellhomx prezz lanqas huwa għalhekk jiena kemm xejn urtat. Nittama l kollegi tiegħi se jaraw birqa ħafna il-proposti sodi li jiġu mill-Komitat Agri fil-futur. U hekk li kieku jkollok iktar appoġġ għal budget li jmiss. Issa is-sur Mamikens, grazzi ħafna President. Gadu, gribetu s-ispastis ipax. Dejjem fuq il-votazzjoni fuq il-paċi tal-2016. Aħna wasanna leħna fuq il-spiegament aħjar ta' risorsi tan diġa spiegajna da' kollu. U sitta spiega illi il-Komitat se jeżamina din il-kwistjoni ta' użu iktar effettiv tar risorsi tlet darbiet fil-periodu finanzjarju futur, iġfir se jkun hemm reviżjoni regolari tal-budget se niverifikaw illi il-miri jiġu rispettati mill-budget meta taniġu għal fond ta' koezjoni, għal fond soċjali tal izvilup għax sfortunatament kien hemm tnaqqis di miex ħaġa pozittiva, imma kien hemm aspetti iktar pozitivi u lek votajt favur. Grazzi ħafna issa Sur Hanan. Grazzi ħafna President. Anzi, eh, jirtira mela issa spiegazzjonijiet fuq ir-rapport tas Sur Ferreira. Is-Sur Polċek mhux jgħataw is-Sur Jar. Grazzi ħafna President. L-ewwel net. Nixtieq nifraħ lill-Kumitat illi għamel rapport eċċellenti. ħafna kienu mħasbin illi forsi konna se nippolitiċizzaw wis ma dan kien rapport tajjeb ħafna. Meta naraw il-kwistjoni għandhom xaqsmu ma' taxxa ma' ġustizzja, eh, fil-qasam ta' taxxa għandna bżonn dejjem inkomplu taraw is-sitwazzjoni dejjem għajnejna fuq il-ħidma għal-futur ta' dan il-komitat. Grazzi ħafna l-sur jar l-onorevoli Kelly. Grazzi. L-ewwel net hemm bżonn ngħid illi qed tagħmel eh, xogħol tajb fis-sede, President, u jiena nippreferixxi Viċi President tipo ta' Speedy Gonzales u mhux illi immorru bil-mod il-mod. qed ikonna minn daw ukoll, mhux nidħol fid-dettall. Issa, eh, miex ħaġa normali għalina tal-grupp tagħna illi votajna kontra il-grupp tagħna fuq ċerti miżuri u anki eh, rapport ta' ħari, mhux ħaġa ta' soltu, għax dinja kwistjoni importanti ħafna l pajjiżna U nasbu ir-rapport imur ferm in, ferm lil-in, għax jitlob il-Komissjoni biex tagħmel ċerti affarijiet ċerti investigazzjoni ta' dejjin issa. U anki t-taxxa taqa' taħt il-kompetenza nazzjonali ġi rikonoxxuta b'ħafna referenda li kellna u naħsbu illi jekk morwa sissi tibi mhuwiex fl-interess tagħna u l aħna votajna kontra il-rapport. Hemm ħafna miżuri tajbi din il rapport ma mod ġenerali nasbu waqt it-triq il-ħażina. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lill kollega Kelly, issa is-Sur Mamikins. Grazzi ħafna, President. Jina norbot ma dawk il-kollegi illi għallu kem tamel xol eccellenti fis-sede. Issa, niġu għal kwistjoni tat taxxa li kunem eh, politika tat taxxa ekwa hija sinsla ta' stabilità demokratika f'kull pajjiż u fl-Unjoni Ewropea. Ma' tant risorsi naturali li nistaw inneħu it-taxxa. E, l taxxa fuq il-kumpaniji għanna bżon ta' tipi ta' taxxa differenti biex hekk nkunu nistgħu niġestixxu l-ekonomiji tagħna. Ovvjament, għandna bżonn nassiguraw illi il-ħlasijiet jaslu b'mod eh, ordinat u hekk aħna nkunu nistgħu nipprovdu l-appoġġ meħtieġ għal dawk il-membri tas-soċjetà li qegħdin fil-bżonn u it-taxxa hemm bżonn tkun aċċettabbli wkoll għall kumpaniji għall-intrapriżi grazzi ħafna l summa Mekins mhux qed nara lill onorevoli Boylan u l-Onorevoli Pospisil issa. Imess. Grazzi ħafna, Sur President. Jina date illi ma nappoġġax dan ir-rapport jiena astenejt minn kif qalu kol kif qalu kol il kelliema ta' qabli huwa diffiċli ħafna li wieħed jippromovu jippromovi il-CCTB speċjalment it-taxxa fuq il-kumpaniji. Jiena ġejt eh, let minn partit tal-ċentru Lemin u l-manifesto jgħid illi ma naqdux il-bażi tat-taxxa permezz ta' taxxa diretta jiena hemm bżonn inżomm mal-weda tiegħi. U għalhekk nappoġġa l-awtonomija it-taxxa indiretta għall-Istati membri imma naħseb illi kompetizzjoni b'saħħitha ta' ta' sistemi ta' taxxa tagħna hija ta' benefiċċju. Ovvjament għandna bżonn nżommu lura minn kompetizzjoni żlejali, per eżempju kif tagħmel il-Lussemburgu. Grazzi ħafna il-kollega Pospisil issa Sur Hanan. Grazzi ħafna. Vice President, mela, limitu post fuq stat membru illi xtiq e, e, zit mal ma taxxa ma limitu għax imbagħad ovvjament il-flejjes imorru lejn ġurisdizzjonijiet iktar tal-ħbib. U din dan jott iktar u iktar bit-teknoloġija moderna. F'dinja globalizzata nistgħu nilmentaw, nistgħu noħorġu b'leġislazzjoni, ma ma nistgħux nwafqu dan ir-ritmu għalhekk il-mod mod biss fej għana nistaw nitrattaw dan il-telf ta' dħul minħabba levitar eh, ta' taxxa huwa permezz illi s-sistema tagħna ta' taxxa ssir iktar attrenti u għalhekk nasal għall-argument kontra l-armonizzazzjoni ta' taxxa. Iktar wieħed jipprova jkollu uniformità u jkollu eh, mezz ċentralizzat, il-gvernijiet ovvjament se jkomplu mingħajr sorveljanza. U għalhekk min jaħseb f'din il-Parlament illi se jkun hemm armonizzazzjoni mnaqsa. Fin danka kollegi Grazzi ħafna, Sur Hannan. Nala għal dawn l-spiegazzjoniet l-Sur Onet. Grazzi President, da jurini illi hemm żewġ pożizzjonijiet onesti fis-sħubija tal-Unjoni Ewropea. Hemm l-approċċ federalista, wieħed jirrikonoxxi illi għal dak kollu li tispruva tagħmel l-Unjoni Ewropea għandha bżonn armonizzazzjoni tat-taxxa iktar setat, iktar ċentralizzazzjoni tal-poteri. Din hija pożizzjoni onesta jina ma naqbilx, imma il-pożizzjoni l-oħra onesta hija illi ir-Renju Unit ma ndix bżonn da kollu bħala il-ħames ekonomija fuq livell id-dinja, ħna li nixtiequ relazzjonijiet tajbin mal-Ewropa, ma ma nixtiequx il-Gvern Ewropew. Dawn huma żewġ pożizzjonijiet onesti. Dak li nsib diffiċli huwa din it-tielet mowġa li nkunu fl-Unjoni Ewropea imma issa qegħdin nirrasnu kollox. Mhux ħaġa ġusta l-Unjoni Unit u lanqas għall-Unjoni Ewropea qegħdin ġewwa jew barra. Grazie ħafna lill-kollega Anet. Dawn kienu spiegazzjonijiet tal-votazzjonijiet fuq il-rapport tal- fuq il-issa ehm, fuq il-budget u issa niġu għal rapport tas-Sinjura Dati fuq radikalizzazzjoni. Signora Gonzalez, sina batajt kontra għax qed nifokaw fuq is-sintomi u mhux fuq il-problemi oriġinali, ċifri l-eruq tal-problemi. U għalhekk eh, dan ir-rapport huwa fokat fuq il-mezzi ta' eh, rinforzar tal-liġi u fuq il-problemi tal-estremizmu li rasnu libertajiet tagħna ma nistgħux niġġieldu kontra l-problema Eh, tiktar tabbatija u għalek għanna bżon ġildu kontra terrorizmu u delegazzjoni batet fil-membri ta' dan il-parlament lil Federica Mogherini kif ukoll l eh, Schulz il-mezzi legali tal-pulizija għax bizzejet, eh, waħedhom mhumiex biżejjed u għallek biex nġibu kontra d-deglizzazzjoni għanna bżonn insaħħu l-istrateġiji ta' koezjoni u ta' inklużjoni soċjali. Din hija ħaġa fondamentali, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni bħala eh, dik li li tista tagħti aċċess li tasaħ tal-futur biex ikollna eh, solidarieta. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin González Peñas. Frau Kollegin Gill sehe ich nicht. Ah, Frau Kollegin Gill. Ah, Onorevoli Gill, waslet. Speak from wherever you want. Thank you, Chair, and sorry about that. Iva, grazie ħafna, President Jina appoġġaj dan ir-rapport għax nemmen il-radikalizzazzjoni hija waħda mill-sfidi ewlenin qed niffaċċjaw hemm iktar minn 5.000 ċittadini Ewropej li marru eh, biex jiġġieldu eh, fl-Irak u fis-Sirja. Aħna ma nistawx naħarbu mill-fatti. Tkun radikalizzazzjoni fir-Renju Unit fil-Belġu jew fi Franza jew fil-bqija tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn naraw il-prevenzjoni u joħroċċar il-azzjonijiet komunitarji għandhom valur miżjud sostanzjali fil-erda ta' radikalizzazzjoni u minħabba l-fat li dinja kwistjoni illi ma taqafx fuq il frontiri nazzjonali, hemm bżonn naraw il-medja soċjali u naraw dawk li qed manipolaw b'tali mod manjera illi radikalizzaw um, f'iżolament tas-soċjetà. U l din hija kwistjoni illi eh, ma nistawx memsat pala stati membri nindirizzawhom waħedna imma għandna bżonn insibu soluzzjonijiet minajr ovvjament eh, ma nirdu il-libertajiet ċivili tagħna u dritt fondamentali tagħna. Grazzi ħafna lil Onorevoli Gil, il-Onorevoli Maullu mux maħna l-Onorevoli Obamaja issa. Grazzi ħafna, President. huwa diffiċli ħafna fil-daw tal-ċrajiet reċenti għanna bżon approċ onest u frank. Il-rapport li għanna qoddimna ma tantx jitkellem mod onest għalhekk naħseb illi hemm nies fl-Ewropa illi ma mhix eh, meddin minn lut fundamentalisti jew insara fundamentalisti ma' il-Musulmani fundamentalisti. Mżon nitkellmu mingħajr tlaqliq. U sfortunatament ir-rapporter ma setax tati afas adattatu u għalhekk naħseb aħna inġenwi illi nitkellmu fuq Eh, ritorn li huwa wieħed paċifiku hekk inkunu qegħdin nirrinunċaw nċedu. Grazzi. L-Onorevoli Obamaja issa intamilt referenza għal rapporter is-Sinjura Dati, Iva, issa l-Onorevoli Pospisil. Grazzi ħafna, President. Jiena kont kontent nappoġġa dan ir-rapport għax nemmen illi il-problema ta' ċittadini radikalizzati hija waħda serja ħafna eh, il sati membri individualment ma jistawx jittrattaw din situazzjoni waħedhom jekk għandna 5000 ċittadini li marru e, u mbagħad iridu jiġu lura bħala ġihadisti huma periklu u għajni ta' terrorismu potenzjali u għalhekk jiena kuntenta kontent li rajt ħafna affarijiet eh, konkreti fir-rapport, per eżempju finalizzazzjoni ta' direttiva tal-PNR din hija xi ħaġa li ilna niddiskutuha għandna bżonn naslu għat-tmim tagħha, jiena kuntent ħafna illi binna illi se jkun reat li kieku ċitt ta' din Ewropa u jagħmel parti minn taħriġ minn organizzazzjonijiet terroristiċi. Jiena kontent ukoll illi l frontieri estent l-Unjoni Ewropea jkunu mħarsa ħjar għalhekk jiena appoġġaj dan ir-rapport u votajt favur. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Post Bixil ma narax il-kollega tagħna Polczak u għalhekk insaqsi l-kollega Sugar. Grazzi ħafna. Se nitkellem bl-Ingliż Eh, l-ewwel reazzjoni waħda ovvja, reazzjoni tal-ċrajiet ta' Pariġi, kienet naraw il-lakuna tas sistema ta' sigurtà tagħna u tassew għandna bżonn ta' sistemi ta' informazzjoni aħjar anke fuq il-frontieri, iktar aċċess fuq id-dejta fuq terroristi u iktar skambju ta' intelligence biex nħarsu ħajjet ta' ċittadini tagħna huwa importanti wkoll illi naraw nirrekonoxxu illi eh, dawn il-persuni li nqatlu nqatlu minn ċittadini Ewropej u għalhekk nixtiequ li konna pajjiżi siguri hemm bżonn nifmu għaliex tant eluf ta' żgħażagħ eh, jikonvertu u jisiru terroristi. U għalhekk il miżuri ta' repressjoni mhumiex biżejjed. Kif qal il-kap ta' u waħda mill-inizjattivi ta' terrorizmu fil-Belġu, jekk nixtiequ tassew niprevjenju li jkun hemm iktar nies li jaqgħu fidejn terroristi u organizzazzjoni terroristiċi għandna bżonn ninsaħħu ir-rabtiet ta' dawn iż-żgħażagħ mal-familji u mal-komunitajiet għax dak li tagħmel reklutaċ tipprovaw jkissru dawn ir-rabtiet familjari. Grazzi ħafna lill-kollega uh, issa l-Onorevoli Jar. Grazzi ħafna President. Iva, tasso ħaġa li t-xokjana 5.000 Ewropej il qegħdin jġildu fl-Irak u fis-Sirja kontra valuri stess tagħhom li trabbow bihom fl-Ewropa. Għalek għanna bżon li konna possibilità li nbidlu l affajt mod demokratiku mod deċidow illi jieħdu id-direzzjoni lejn it-terrorizmu għalhekk huwa importanti naraw is-sitwazzjoni tagħhom il-rapportu beħed balanċat, ovvjament għanna bżon intejbu l-kondizjoni soċjal minn banda l-oħra, għanna bżon najdu li anki jekk eh, nsolvu l l soċjali probabbilment ikonna bżon illi eh, nikombattu il-ħazen u jkollna l-istrumenti fidejna, l-armi fidejna biex nkunu nistaw niġildu u għalhekk għandna bżonn ta' soluzzjonijiet eh, paċifiċi l-aħħar appell tiegħi huwa dan. Issa biżejjed bir-rapporti nimplementawhom u nagħmel appell il Sati membri biex ikollhom ir-risorsi wkoll. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jar. Issa Sur Kelly. Ċer. Jena eh, appoġġajt lill grupp hawnhekk u appoġġajt anka r-rapport fil-vot tiegħi Imma bla dubju l-attakki terroristiċi f'Pariġi esponaw il-fatt li aħna għadin fil-periklu. Fl-Europa man kalli l-in, rajna l-videos li għadhom kif publikaw l-ISIS u ma għadin jitkelmu dwar l alleanza ma xitan, pajizi stess huwa wieħed minn pajizi fil-mira li aħna rridu ninaqdu fl-imkien, rridu ġildu kontra dan l-għadu u mod partikolari rridu nsaħħu il-frontieri esterni tal-Unjoni. Jina kont kontent meta smajt illi tletin votaw favur u dan ifisser li aħna fuq dan qed naqblu. Grazzi ħafna, Sur Kelly. Nekof jekk jogħġbok? Grazzi ħafna ċer. L-attakki ġewwa Pariġi u anke ġewwa l-Mali juru illi it-terrorizmu jmur lil-lin mill-frontieri nazzjonali għalhekk għandna bżonn azzjoni globali. Anka għandna bżonn azzjoni Ewropea. Rridu nifokaw fuq il-prevenzjoni l-ewwel qabel kollox. Għalhekk jiena nilqa l-konvenzjoni tal-Ministri tal-Edukazzjoni firmata f'Pariġi li tappoġġa l-valuri, l-libertajiet, l-ġlieda kontra terrorizmu u radikalizzazzjoni permezz tal-edukazzjoni minna ta' bikrija. Għaddejjina aħna minn żminijiet diffiċli ħafna li kidu nifuka fuq edukazzjoni inklusiva illi permezz taħħa ċittadini tagħna jkunu responsabbli u jkunu jistaw irawmu fihom ħsieb kritiku. Fuq dan rridu nifukaw. Importanti li ċittadini tagħna jkunu jistgħu jiġġudikaw il-kwalità tal-informazzjoni li jiksbu fuq l-internet. U anka bekk, anka dawk li jkunu vulnerabbli jkunu jistgħu jkunu protetti aħjar. Grazzi ħafna. Sur Mankis, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna ċer. Jina sepp li l-kussjoni hija pjuttost waħla sempliċi meta wieħed jaħseb ftit. Għalfejn il-Belġu u stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea qed jiġu esposti għal din il-problema ta' terrorizmu. Għalfejn għandek dawn it-terroristi? Illi edin joħorġu fil-qalba ta' soċjetà Ewropea. Ma tistax tajt li dan mhuwiex veru, ma nistawx inħallu daw it-terroristi jagħmlu li jridu bil-valuri tagħna u jattakkaw kif iridu. Irrid ikollna kontrolli fuq il-frontiera tagħna anke sterna u miżuri ta' sigurtà x'inkella mingħajr dawn naħseb li se jkun hemm attakki oħrajn palma rajna. Is-servizzi tal-intelligence Tana jridu jikkomunikaw aħjar eh, flimkien u manka ma' msieħba barranin. Grazzi ħafna, Sur Hanan, grazzi ħafna. Jekk aħna nixtiequ li nies sekolari jintegraw, rridu nofru l-opportunità li jkun hemm dan, irrid ikun hemm bħal għan komuni patriotizmu komuni li jista' jilqa li ċittadini kollha tagħna rispettivament mill-isfond li huma ġejjin minnu. Um, qegħdin jaraw din l-idea ta' eh, stat nazzjon qed tiġi mikula, jiex ħaġa perikoluża. Ejja nara dan l-eżempju tifel żgħir mill-Marok li jikber fil-Molenbeek jien naħseb li hemmhekk tant ħajkollu esperjenza eh, Kera, anka l-iskola, l-istorja ħatalmu li eh, kienem ħafna sfruttament. U mi beda, ġifiri u importanti illi huma dawn in-nies jidentifikaw jidentifikaw li l-om infusom anka fil-livell lokali. Mandom xejn dawn fħajetom. Irriti kollom anka identità aktar b'saħħita, Memx eh, mideja għar milli kollok dan l-istat Islamiku. Grazzi ħafna Sur Hannan, Sur Coburn. Grazzi. Jena rrabjat ma' sistema. Et naġlu ħafna jiena naħseb għet nitkellem dwar din il-kwistjoni jissa, nitkellmu dwar il-kwistjoni, għet neħħu eh, il-valuri tagħna mod estremament fa eh, u nasib hija ħaġa perikoluża ħafna nkan beżaw il-minet jarana. Naf li għandna ħafna eh, fuq l agenda tagħna, ma forsi għandek naqas il-punti minn fuq l-aġenda u nimxu aktar bil-mod u nagħmluhom aħjar. Dwar il-gruppi politiċi tax-xelluk u tal-ċentru inħoss li Etin jirrikorru għal leġizlazzjoni autoritarja, ma nasibx li dan huwa eh, fl-interess tagħna li naqdu dawn il-kriminali kbar u terroristi laqsija eh, fl-interess tal-libertà. Mela, l-ewwel net, nerġa' nirrepeti, il-leġizlazzjoni qed nandu wisq malajr. U t-tieni net għandek eh, il- Gruppi politiċi taxxeluk li jedin jattu il-żbalji tagħhom permezz tal-leġizlazzjoni awtoritarja. Grazzi ħafna. Dr. Arnold, grazzi ħafna ċer. Il-lat ta' 96 fil-Renju Unit jirrikjedi illi l-iskejjel jgħalmu il-syllabus minn perspettiva li politikament kun neutrali. Kien hemm emenda li għadda wara il-25, paragraf 25 dan jgħid illi l-istati membri għandhom jiggarantixxu li s-sistemi edukattivi tagħhom jirrispettu, jirrispettaw u jippromovu il-valuri tal-Unjoni Ewropea, però inħoss li dan m'għandux ikun responsabilità tal-gvern tagħna biex jippolitiċizza il-sistema edukattiva b'dan il-mod. Jiena naħseb illi l-edukazzjoni għandha tallem l-tfal, tallimhom il-sena, karriera, jinek naħseb li għandu jkun. U jina xtaqt minħabba fek nivota kontra din l-emenda fil-rapport. Grazzi ħafna. Atridge, jek jorġbog? Grazzi, votajt kontra r-report dwar il-prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni u terrorizmu fl-Europa, report li jesponi għalfejn l-Unjoni Ewropea mhijiex kapaċi twaqqaf dan kollu. Kenna dibattitu smajnina idejat kompletament eh, differenti minn jgħid għalfejn attakaw la terroristi, għalfejn għandna terroristi. Mbagħad kien hemm intkellem kontra l-immigrazzjoni, qegħdin nippruvaw nifmu ir-raġunijiet u qed nitilfu l-punt. Il għaliex? Mhux qed nkunu komprensivi. Migrazzjoni ma sitx għandha xaġa x'taqsam bla dubju għaliex għandek numru kbir ħafna ta' nies ma tafx min huma. Imma jekk tajt dan jgħidulek m'intix politikament korrett. Imma jiena naħseb illi ħafna nies hawnhekk f'dan l-emiċiklu ma jafux x'edin jivvotaw eżattament u mbagħad laqas biss tkun taf x'ikun għadda u x'ma jkunx għadda. Naħseb illi huwa eżerġizzju banali. Grazzi ħafna dan jala eh, eh, din il-biċċa dwar ir-rapport ta' Sinjura Dati nagħtu issa eh, dwar il-rapport ta' Christensen il-qafa strateġiku tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol mill-2014 sal-2020. Naqblu, naqblu mal- dijanjosi li għanna fil-rapport nuqqas ta' opportunitajiet ta' impjiegi, salarji li huma baxxi, il-qat, eh, kondizjonijiet prekarji ta' xogħol dawn huma kollha fatturi illi jistgħu jwaslu għal anqas saħħa tajba eh, fost l-impjegati u l-ħaddiema u anqas sikurezza tal-xogħol. Jekk min ħadda ma jagħmel xi ħaġa dak li għandu x'jaqsam mal protezzjoni tax-xogħol, jista' Infatti kollok kazijiet bħalma kena fi Spanja, fl-Asturjas, kellek nies li eh, spiċċaw ħażin minħabba li balaw xi velenu. Anka f'dak il-kas, x'sikurezza ħajjina taw dawn in-nies, x'kumpens ħajjina taw, għanna bżonn naħseb politiki globali ta' konċiljazzjoni. Mhux inkomplu din is-sitwazzjoni fejn ikollok nisa li jagħmlu tnejn jew tlet impjiegi f'ġurnata, Jina għana għalek nam rekomandazzjoni pozittiva ma nishtiq Mwissi li soċjalisti jekk tom ħad komplu b'din il-ħaġa. Eh, grazzi ħafna, Sur Schulz. Grazzi ħafna. Sinjuri, naħseb li huwa f'waqtu illi l-Unjoni Ewropea tiżviluppa dan il-qafas strateġiku ġdid għal protezzjoni tas saħħaħjar għal periodu 2014-2020 għal miljoni ta' persuni affettwati. Naħseb li huwa importanti li nisħu fuq tlet punti il-prevenzjoni ta' mart minħabba xogħol kawżat minn xogħol, nixtiequ li jkollna anke arranġamenti tajbin għall migranti u anke implementazzjoni ta' regoli diġà nafu fuqhom. Issa f'dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza rridu nimplementaw aħjar regoli diġa għandna meta namlu dan u bat inkunu nistgħu nitkellmu dwar regolamenti u regoli ġodda. Edin anke nikwetaw minħabba negozji żaru medji li jridu eh, ħabtu e, buċċa ma dawn l-arranġamenti. Aħna nixtiequ nidentifikaw eżampji tal-aħjar prassi f'dak li għandu xaqsam ma' direttivi li diġa għanna fis-seħ u nixtiequ li jkollna bilanċ aħjar tal-protezzjoni tas-saħħa u sikurezza. Grazie ħafna il-Sinjura Lopez Bermeo ehm, sijat, ehm, antisoċjali ehm, u problemi oħrajn dawn eh, waslu għal ħafna mart u anka incidenti fil-posta xogħol aktar fi Spanja. Spanja u koll l-aktar wara riforma tal-suq tax-xogħol eh, naħseb li impjiegi ta' kwalità importanti biex ikollok eh, protezzjoni jola tas-saħħa fil-post tax-xogħol u aktar sikurezza. Jiena naħseb li m'għandniex innaqsu ir-risorsi tal-oxa. Anka l-indoctrine disruptors, il-regolament hawnhekk u anka biex inneħħu din l-idea li inneħħu il-protezzjoni tas-saħħa f'dak li nixtieq l-kimiċi fir riċi jiena naħseb li dik hija perikoluża jista' jkollna problema palma kellna qabel blas bestos. Jekk aħna ma nieħdux azzjoni għal dawk li huma l-binjiet li għandna fit-territorju tagħna għandna bżonn produzzjoni u kumpens u anka ma nistawx impoġġu l-interessi ekonomiċi qabel dak li huwa ġust is-saħħa tal-impjegati. Grazzi ħafna. Xogor jekk jogħġbok? li tolli dan l-standards mhux biss fl-interess tal-ħaddiema ma anka fl-interess tal-produttività, kompetittività ta' kumpaniji, is-sostenibilità ta' sistemi tal eh, protezzjoni soċjali dik hija favur is-soċjetà kollha kemm Dak li għandu x'jaqsa ma' is-saħħa u s-sigurezza u applikazzjoni rigoruża rispettivament minn kemm għandek impjegati dan ma jfissirx li inti ma tqis il-kapacità tal-SMEs għandu jkun hemm eh, kapacità li tingħata lil dawn. Jien anka naqbel mal-appelli għandna f'dan ir-rapport biex insaħħu l-miżuri tagħna kontra xogħol mhux iddikjarati għaliex huma dawn il-ħaddiema mhux iddikjarati li huma l-aktar esposti għal dawn it-tip ta' inċidenti u problemi u mart fuq il-post tax-xogħol. Grazzi ħafna. Jar, jekk jogħġbok? Grazzi ħafna. Grazzi, ċer. Il-kollega Schulz tkellem tajjeb ħafna qabli naqbel mal-punti kollha li hu għamel. Assolutament, Iva, il-soħħa protezzjoni tas saħħa protezzjoni kontra inċidenti fil-posta xalda kollu jrid tiġi eh, saħħa. Però huwa importanti li ma jkollokx burokrazija mm, madan kollu, għax naħseb illi dan mbagħad minħabba fih jisfrondaw in-negozji, mhux neċessari jkollok burokrazija, jek inti tista' tidentifika l-aħjar prassi, dik għandha tkun fil-livell tal-implementazzjoni. Biex tejjeb l-implementazzjoni, jiena naħseb li l-Kumitat li bejrit jassigura illi l-isforzi tajbin ħafna li aħna din namlu Mbagħad ma fixkluhom x'aħna stess eh, minħabba amministrazzjoni eh, żejda, burokrazija żejda. Grazzi ħafna Surja Lungren, Kjoġbog, grazzi ħafna ċer. Aħna votajna fuq dan ir-rapport dwar il-qafas strateġiku dwar il-sikurezza u s-saf posta xogħol Aħna fil-kassana trade unions simma oħrajn ħadu passi kbar pozittivi il-qoddim biex insaħħu dan il-qasam, sigurezza u s-saħħa fil-posta xogħol, il-mudell tagħna Svediż mhuwiex wieħed li jiena nixtieq li l-Unjoni Ewropea eh, dajjef minħabba forsi xi interferenza għalhekk jiena votajt kontra din il-proposta. L-Unjoni Ewropea jiena naħseb illi eh, tipprova dejjem tinterferixxi fil-livell nazzjonali tal-Istati membri. Ħafna drabi huma ma jtejbux l-istituzzjonijiet Ewropej l-approċċ li għandek fil-livell nazzjonali jippruvaw ifasslu eh, approach komuni għal kulħadd li wasal għal diżastru. Aħna rridu nieħdu responsabilità eh, f'dan il-qasam u importanti li l-Unjoni Ewropea ma tindaħalx u ma tippruvax turi li tifhem aktar mill-gvernijiet nazzjonali. Fin dan kollegi. Grazzi ħafna. Sur Lunger, Mannequins, Cher, Il-qafas strateġiku tal-Unja Ewropea dwar is-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol għal perjodu tal-2014-2020 huwa dokument li naħseb billi għandna bżonnu mod urġenti. Qegħdin nitkellmu dwar miri li nixtiequ nilħqu sa san 2020 għanna l-aspetti kollha legali, psikoloġiċi, l-kompetittività, kollox qegħdin nikkonsidraw. U f'konsegwenza tek aħna suppost inkunu nistaw innaqsu gradwalment il-qat naħseb li dan huwa sforz li kulħadd hawnhekk għandu jagħmel iċ-ċittadini tagħna għandhom ikollhom l-opportunitajiet ta' xogħol, xogħol deċenti wkoll anke fil-pajjiż tiegħi. Fil-Latvija. Fil-Latvija qegħdin naraw li hemm kondizzjoni ta' xogħol ħażina ħafna nies u dik hija xi ħaġa li aħna nixtiequ nindirizzaw mhux qed nara lis sur Ħanen għalhekk nistgħu nikkonkludu din il-parti dwar ir-rapport ta' Christensen Iġifiri, san komplu fit-tlita u nishtiq illi eh, intom li jedina għadkom għawnek li klat tajba.